Good afternoon. Wara nofsinhar it-tajjeb. Wara nofsinhar it-tajjeb se nkomplu nittama li eh, ħattu gost flikel u qabel ma nibdew għandi komment x'namel fil-programm forsi rajtu illi l-lum wara nofsinhar se niprofaw nagħmlu esperiment sabiex ikonna eh, sessjoni interattiva ħafna bħala membri tal-Parlament. Għallek li mhux biss nitkellmu eh, mal-panelists imma nitkellmu ma' xulxin. Huwa esperiment u eh, din hija forsi xi ħaġa li se twitti triq għal xi ħaġa ġdida għal futur għal din il-laqa, aħna se nippruvaw illi dawk in-nies li qegħdin bil-qeda fin-naħa ta' wara tal-kamra aqbdu l-affarijiet tagħkom u ers u l-qoddim sabiex nimlew il-filliri ta' qoddim ħankunu nistgħu naraw il-xurxin hekk joġobkom. Minn wara ers u iktar il-qoddim ġibu l-affarijiet tagħkom ma'kom Sabiex inkunu eqreb ta' xurxin u eh, nkunu nistgħu nitkellmu aħjar bejnietna wara li nisimma minn iż-żewġ kellima mistiedna li għandna. see some movements, that's good. Et nara xiftit minn nis jitxaqalqu. Finlandja, kjoġbok, ers u l-qoddim. Ers u. Ivi, rajtkom, rajtkom.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 Let's try it this way. Now I'm glad the... Issa nagħti il-mikrofonu lil Sur Thomas Handel. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Kollegi, meħba għal din il-tielet sessjoni xenarji għal futur għall investiment f'Ewropa kompetittiva, opportunitajiet u sfidi. il-senjur illi għadu kif għalilkom biex tiċaqalqu minn postkom huwa il-co-president huwa il-kap tal-Kumitat tal-Finanzi fid-dar tal-Kamra tal-Rappresentanti jiena jisimni Thomas Handel jiena kap tal-President eh, eh, għall-impiegi u affarijiet soċjali fil-Parlament Ewropew jiena il-biraħ mexxejt ukoll parti mill-laqa mal-kollega tiegħi sur Febe għal din is-sessjoni xtaqt nagħmel kumment. Ma tkomx għalfejn tirreġistraw biex titkellmu permezz tal-formuli, se nippruvaw nużaw il-proċedura ta' iktar, proċedura iktar spontanja, għalhekk jekk tridu titkellmu Eh, tistaw tindikaw illi tridu tamlu dan u se nippruvaw invarjaw ikun hemm membri tal-Parlamenti Nazzjonali u membri tal-Parlament Ewropew u interpretazzjoni bi 23 lingwa, jiġifieri kulħadd jista' jitkellem u nittama li fissjaw sew ġejjin se jkollna diskussjoni imqanqla ħafna. Mela, issa irrid ngħidilkom ukoll illi f'din il-parti tal-laqa se nħarsu lejn il-politika l-investiment u se naraw kif din tista' tejna biex u l impiegi se naraw ukoll eh, kif xtip ta' investimenti illi jistaw jisiru fil-persuni u kif dan jista' jgħin lill-ekonomija fil-futur. Naħseb illi se tkun sessjoni interessanti ħafna għallum wara nofsinhar għandna żewġ kellima. L-ewwel net nixtieq eh, nintroduċi lil Laura Von Geis illi hija direttura l buro Olandiż għall-analiżi tal-politika ekonomika. U għanda kwarta biex tagħmel il-preżentazzjoni tagħha. Wara Eh, Tamal ma tkunx diffiċli wis, mbagħad nixtieq nilqa l-Sinjura Kiveninen li hija eh, l-Deputat Segretarju Ġenerali mill-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni Ekonomika u eh, Zvilupp l-OECD fuq il-lista għandi miktub illi inti għandek 10 minuti biex titkellem imma jekk titteħu ftit iktar ma jimportax ma rridux nkun stretti wis. Aħna iddeċidejna illi se naqsmu din is-sessjoni f'partijiet differenti u issa se jgħidilna Surdu simbel kif se nimxu. Mela nibdew biż-żewġ prezentazzjonijiet. Umbat wara ikonna diskussjoni. Is-Sinjura Van Hayes jidir li se tiftaħ. Grazzi ħafna Jena onorata li edha għawnek illum f'din il-kamra daqse kbira naħseb l-ikbar kamra li kellimt fija. Jena direttur tal-Netherlands Bureaus għall-Economic Policy Analysis. Il-CPB jiprofa jirawem eh, politika bazata fuq l-evidenza fl-Olanda u anki barra mill-Olanda. Aħna inħossuna iżda Google Translate bejn ir-riċerka ekonomika u dawk li fassu l-politiki. Aħna indipendenti nippruvaw nkunu imparzjali fir-riċerka tagħna u noħorġu riċerka li tkun relevanti għal politika u fuq livell akademiku li tkun tissodisfa l-standards. Naħdmu għall IFIs u għal bod tal-kompetittività imma fl-Olanda namlu biz xogħol analitiku l-evalwazzjoni dwar jekk il-gvernijiet eh, segwew xi regoli jew le issir minn xi ħadd ieħor. Naħseb eh, biżejjed eh, dwari issa fuq is-suġġett tal-lum ir-rwol tal-investiment u r-rwol tal-investiment pubbliku fil-promozzjoni ta' tkabbir wara il-reċessjoni għalfejn din hija problema. Naħseb illi dak li għandna qudiemna jajdinna il situazzjoni it-kabbir kien kajman, il-projezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kienu eh, ċaqli uh, zaħir ħafna ta' madwar 2% għall-Unjoni Ewropea għad zona euro 1.7 sa 1.9 għas-sena diħla u il-qat għadu oli il-reċessjoni bil-krizi finanzjarja u il-krizi ta' l-euro xorta għadna nħossu l-effetti tagħha ħafna dejn fis settur privat, il-familji għadhom qegħdin eh, jippruvaw jistejqru wara l-kriżi tal-housing, il-riżoluzzjoni tal-problemi tal-banek kellha impatt fuq l-estensjoni tal-krediti u kien hemm anki inċertezza dwar id-direzzjoni li mixjin fija Issa wieħed jistaqsi dini għad-dinja l-ġdida irridu nidrawa jew inkella semmorru lura l-affarijiet kif kienu qabel u l-politika x'tista' tagħmel. Issa dawk li faslu il-politiki ma qadux bidejhom fuq zaqhom kienu qegħdin jaħdmu l-politika monetarja kellha rwol importanti bil-quantitative easing għalla volja hemm diskussjoni dwar kemm effettiva din il-politika u hemm diskussjoni wkoll dwar Eh, jekk il-politika fiskali għandix tagħmel iktar u jekk għandux ikun hemm iktar investiment pubbliku bil-interessi, rata tal-interessi baxxi ħafna u eh, bl-effetti eh, doppju. Mela ħana raw naqra l-fatti x'inhuma din hija s-sitwazzjoni bl-investiment f'din l-istampa tistgħu taraw kif sviluppa l-investiment mill-1995 u tistgħu taraw li l-investiment huwa parti kbira mill-GDP 22.4% tal-GDP qabel il-kriżi u dak li qed taraw issa li wara l-2008 l-investiment eh, nizel F'din il-graf tistaw taraw li l-15 il-pajjiż ta' zona euro u mandikati mill-linja safra, il-Ġappun roza, l-OECD l-aħdar. Kolla bate wara r-reċessjoni imma hemm pajjiżi li diġà bdew iqumu fuq saqajhom mod partikolari l-Istati Uniti u l-Ġappun. Mela ħanaraw investimenti ta' tipi differenti l-investiment tan negozju il-linja safra, il-housing, il-linja ħadra u l-investiment pubbliku il-linja ir-roza. Emmek ta' taraw li l-bicċa kbira tal-investiment huwa minn negozju, unbat fil-djar, unbat il- l-investiment pubbliku u tistaw taraw li dinamika tul is-snin inbidlet Eh, l-investiment tal-housing diġana għas fl-2006 ġifiri qabel il-reċessjoni, il-negozju reagġixa pront u l-investiment publiku naqqas xiftit. Issa nifokaw fuq it-naqis fl-investiment, għamnek qed naraw kif l-investiment naqqas tul is-snin, l-isfar huwa negozju, l-aħdar il-djar u r-roza l-investiment pubbliku mitnaqis totali tal-investiment ta' 2.4% tal-GDP meta mqabbel mal-medja l perjodu ta' qabel hemm qassim tal-lejba bejn id-djar u l-negozju bejn 40% u l-investiment pubbliku għabbis 20%. L-investiment pubbliku naqas imma aktar tard. Issa, l-istampa li rajt u rajtkom qabel kien l-investiment eh, taf kif kien jisir qabel, immissanna xi ħaġa ġdida. Issa għandna l-investiment ta' l-R&D u kif viluppa. Dak li qed taraw issa hija l-parti oranġo hija tal-2007 u l-ħodor huma ta' l-2012 u dak li qegħdin taraw huwa li l-investimenti fil-R&D fir-riċerka u żvilupp baqa' kif kien għaliex il-partijiet il-ħodor huma itwal mill lorancio U dan japplika wkoll għal eh, l-uwe 15 jekk taraw l-uwe 15 tistaw taraw li dak li qed ngħidilkom huwa minnu. Issa, l-investiment privat il-fejn sejjer. L-investimenti naqsu xoħut nomer ġawr il-kupraw fejn sejrin. L-investiment se jerġa' jwassal għal tkabbir l-istess livell ta' tkabbir jew inqas ma nafux imma għandna opinjoni aħna nafu li l-livell ta' investiment jista' eh, imur lura għal livell ottimali tiegħu m'hemmx raġuni għalfejn le imma dan il-livell ottimali għandu jnejn ikun iktar baxx minn qabel il-kriżi. L-ewwel nett uħud mill-investiment kien investiment fil-proprjetà u peress li din kienet buzzi la e eh, kawzata mill-mixxiri tal-propietajiet, aħna ma nixtiqux li konna buzzi tal-istess tip. Meta aħna naqilbu mill-industrija servizzi għanna bżon ta' inqas investiment fil-kapital u eh, anki f'termini ta' investiment fil-negozju, xib il-prezzijiet naqsu l-ICT tiswa inqas minn eh, qabel ġifiri l-investiment fin negozju f'dawn il-loqsma se jkun inqas u l-GDP tagħna l-koll naqas. U għal daqstant se jkun hemm livell aktar baxx ta' investiment. issa jekk l-investiment privat mhux qed imur lura l dak li kien, għaliex ma nżidux l-investiment pubbliku. L-ewwel netta li il-rati tal-interessi huma baxxi u eh, hawnhekk fis-CPB għandna opinjoni aktar inklusiva ma nix naraw il-rati tal-interessi tal-Bank Ċentrali Ewropew li huwa zero għax dik hija rata mingħajr riskju għandna nqisu li anke l-investimenti pubbliċi huma għandhom xi element ta' riskju u rridu nqisu il-premju ta' riskju. Jekk wieħed jara l-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċju naraw li il-rata naqset minn 5.5 għal 4.5 imma mhijiex zero kif xi ħud jaħsbu. Imma insomma, rata tal-interessi aħjar mill-li kena qabel. Raġuni oħra fejn nistaw nitkellmu favur l-investiment pubbliku għal il-flus se jintnefqu, u hemm inqas riskju li n-nies se jfadlu dawn il-flus. U jekk l-sforz ikun sforz koordinat dawn l-investimenti kollha se jkunu isaħħu lil xulxin u anke hemm l-effett fuq medda qasira ta' żmien fuq in-nefqa effetti twal f'termini ta' potenzjal ta' GDP. Jiena ekonomista u bħalma tafu l-ekonomisti eh, minn banda eh, issa tkellimtom fuq l-affarijiet pozittivi u issa se nitkellimkom fuq l-elementi kontrarji, il-negativ. għan investimenti fil-ferroviji, fil pontijiet, eccetera. Da, mux investiment femmini tekniċi. Għandu rendiment fuq meda ta' żmien twila, jiġifieri sena iktar ta' edukazzjoni tagħti eh, salarju wola ta' madwar 10%. Umbat, hemm argument ieħor li soluzzjoni waħda tapplika l kulħadd. Il-pajjiżi kollha għandhom jiddedikaw iktar flus għall-investiment pubbliku, mhux kollha jistgħu eh, skont l-għażliet finanzjarji li għandhom. Hemm pajjiżi li għandhom inqas marġni ta' manuvra minn oħrajn il-stabilità fiskali mhix l-istess kullimkien u hemm xi pajjiżi li għad għandhom xjaqtfu biex ikunu konformi ma' rekwiziti tal pata stabilita u tkabbir. Mela ħannu rikon ftit stampi issa dwar is-sitwazzjoni ta' l-Olanda, għafru li jekk qed nitkellem dwar il-kontest tiegħi, Imma dan per eżempju il-nefqa fuq l-infrastruttura ta' trasport f'termini ta' GDP jekk taraw eh, eh, dak li għaw hawnhekk tajdu l-Olanda ma nesagġarawx fl-investiment eh, u li għandha forsi ninvestu iktar. Imma meta nurikom din l-istampa tibqaw tal-istess fema in ta' xelluk hemm stampa ta' kemm hemm toroq fil-Olanda u iktar ma tara kulur skur, iktar ifisser li hemm toro. Ma tantx nonfuq fl-infrastruttura ta' trasport, imma hemm raġuni għaliex aħna għandna diġà ħafna toroq. U mhux biss għandna ħafna toroq, imma apparentement in-nies japprezzawhom ukoll għaliex hekk intom tħarsu l-index tal-World Economic Forum fuq in-naħa tal-lemin, taraw li l-Olanda hija fl flola post fl-Unjoni Ewropea dwar eh, kif eh, nonfqu il-flus, iva forsi tajdu ma tantx nonfqu flus jew nistgħu nżidu n-nefqa tagħna, imma jekk tħallsu lejn ir-riżultati tbidlu fenkom. In the Netherlands we spend uh, Il-pajjiżi kollha jonfqu flus fuq l-edukazzjoni privata u pubblika u hawnhekk taraw in-nefqa kull student. Issa jekk taraw għal darba din l-istampa tajdu l-Olanda ma tantx tonfoq flus għaliex aħna il-linja il-blu, imma taraw ir-riżultati fuq il-grada Pisa qegħdin propju fit-tieni pożizzjoni. Forsi wieħed ma tantx ikollu flus, u ma jekk intom tridu tonfqu l-flus, kif kem huwa faċli li wieħed fuq il-flus għaliex bħalma tafu? l-investimenti pubbliċi għandhom li time twil forsi l-Olanda għanda periodu twil esagerat seba snin imma ma jfissirx li jekk inti għandek pjan biex tagħmel xi ħaġa llum għal-għada se jkollok it-triq għalhekk hemm raġunijiet għal wieħed għandu fuq flus f'investiment pubbliku jmemmu koll ukoll xkiel fuq livell tal-Unjoni Ewropea kien hemm pjan Juncker li tipprova taħrab minn dawn il-problemi kollha jweddur magħhom hemm pajjiżi li għandhom iktar spazju fiskali minn oħrajn, hemm min għandu iktar bżonnijiet ta' investiment pubbliku minn oħrajn u hawnhekk jidħol il rekwiżita eh, investiment maqsum. Il-pjan ta' Sur Juncker kien fuq livell tal-Unjoni Ewropea u jqis l-effetti esterni. Imma Imissa naraw x'se jieħroġ mill-pjan Junke. fir-realtà l-aħħar slide naħseb illi hemm iktar biex wieħed eh, eh, għandu Iva, eh, jisaxa ħed kabbir iktar mill-investiment. L-investiment huwa importanti ma affarijiet oħra li jistgħu jsiru jista' jsir investiment fl-innovazzjoni u l-edukazzjoni jew inkella jistgħu jsiru riformi strutturali. U hawnhekk ukoll Għaw ħafna li eh, nistaw nigwadanjaw. Riċerka mill-IMF, eh, dajma famel għamel riċerka dwar kif tista tejjeb il-GDP potenzjali u għamlu il-kalkolu dwar xieġri jekk inti tagħmel ir-riforma fuq ix-xogħol jekk ittejjeb il-qafas regolatorju tiegħek tkun tista' is-saħħaħ il-GDP potenzjali tiegħek b'5-6% u r-riforma tas-suq tax-xogħol madwar 3% jiġifieri mhux xejn. Mela biex nikkonkludi, it-kabbir kien kajman, il-qat kien fuq livell li u għadu għoli, l-investiment pubbliku għandu rwol imma aħsbu kol dwar l-edukazzjoni u tinjorawx ir-riformi strutturali u nieqafaw. So the next speaker, thank you, thank you, Ms. Vergees. The next speaker is uh, Mrs. Kivin. Grazie ħafna issa il-kellima li messija sur Kivin Jemi. Grazie, Sir President, eh, eh, membri ta' sewa eh, u għanura li għali jena unek grazie tal-parlament u koll li organizzaw dan il-debattitu u t-tema hija wahda flok ħafna u l-Olanda nafu li għamlet ħafna diġa fuq din it-tema. Intom eh, kontu eh, presidenti ehm, ta' qasam ta' l-OECD u niftakar meta sur Mark Rutte, il-kap ta' pajiskom eh, zarna dan l-MCM aħna nafu li hawnhekk għandna prioritajiet bħal investiment u naħseb li dak li smajna huwa kontinuità ta' dak li diġa wettaqtu qabel fedan l-OECD. L-ewwel slide tiegħi miex informazzjoni ġdida forsi għalikom tistgħu taraw hawnhekk Senjura Van Host diġa tatkom fil-prezentazzjoni tagħha stampa ċara ta' fejn insabu fil-fatma ta' ġandix nżid ma' dak meta nikkonsidraw rati ta' tkabbir aħna ħana ħanniedu eh, l-outlook eh, interim eh, li ġej fil-jiem li ġejjien, ma memx sorpriża it-tkabbir fil-fatt ma laħaxa il-livelli li niħtieġu sena li għaddiet konna disappuntati u naħseb din is-sena xena li mux aħjar. Partikolarment jek tħarsu lejn eh, il-figuri tal-investiment, eh, jek tħarsu lejn eh, il-graf għanna ta' xelluk, fl-OECD, fil-zona kolla, l-investiment fil-fat mar l-ura għal livelli ta' qabel il-krizi u jekk tħarsu lejn il zona euro dan huwa ta' 10% nqas minn dak tal-2008. Ella li xnafu li kien hemm tnaqqis konsiderevoli f'diversi stati membri. Allura hemm ħafna ħafna li għatu li għatu rrit isir biex intejbu ukoll eh, il-għada tax-xogħol xtaħsbu negozji, negozji għadhom reticenti biex jinvestu f'ċertu każijiet eh, anki asuma Għasma possibli li jinvestu. Dak li għandkom hawnhekk u għabazat fuq ċifri tal-2015 il-Business Climate Survey eh, u etna rawa għala eh, u marretiċenti eh, mill-li jinvestu nafu li domanda li qed tonqos l-instabilità li qed tiżdiet imbagħad l-xkiel regolatorju li ċertament ixekkel eh, il-possibilitajiet eh, illi negozju eh, jifjoreċi. Imbagħad hemm ukoll il fat li hemm ċertu stati membri li nsaqtu għar minn oħrajn hemm il-fatt li pereżempju il-banek f'ċertu pajjiżi għadu ferm lura milli jagħtu self Kien hemm ukoll miżuri li jittieħdu eh, minnaħat tal-gvernijiet biex jiġu biex jiġu indirizzati ċertu eh, miżuri budgetari fuq medda qasira ta' żmien. Issa, ftin l-slide li miss eh, hija nikkonsidraw il-prospetti ta' tkabbir fuq medda qasira ta' żmien. Iktar xogħol jista' jsir biex inżidu id-domanda komprensiva l-aggregate demand. Jekk tħarsu lejn l-istimi fuq l-screen, meta l-pajizi kollha tal-OECD jieħdu l-miżuri meħtieġa biex iżidu eh, l-investiment b'nofs eh, per 0.5 fil-mija eh, iktar tal-GDP tistaw taraw l-effett anke li dan ikollu fuq id-dejn pubbliku. Aħna rajna din l-inizjattiva xista twassal permess ta' sforz konġunt. Ġviri, l-effetti huma pozittivi u barra minn hekk iż-żona euro jekk tieħu azzjoni waħda mhux neċessarjament mal-pajjiżi tal-OECD anke din l-inizjattiva tista' tħalli frott pożittiv imma mhux daqs li kieku eh, l-attività l-inizjattiva tittieħed mill-pajjiżi kollha tal-OECD. Għal-darboħra hawnhekk naħseb illi eh, l-importanti huwa li jkun hemm proġetti ta' kwalità, miżuri eh, ta' politika u politika ta' infrastruttura ċara illi jridu jiġu akkompanjati dawn il-proġetti ta' kwalità. Hawnhekk tistgħu taraw fl-slajd li miss ir-riżultati tal-reformi naraw eh, proċess li qed imajna il-produttività, l-impiegar, dawn jibqaw sfidi bħalma tibqa sfida t-tip ta' l-ambjent, il-kapacità li wieħed jidħol fiswi ġodda kemm fuq livell domestiku u fuq transkonfinali. Hemm ukoll l-isfida li s-suq tal-prodotti u tax-xogħol jaħdem mod iktar effettiv illi nħarsu lejn l-innovazzjoni, strategija ġodda, edukazzjoni u taħriġ. Fuq eh, dan, fuq li rrawmu dan l-ambjent, aħna għanna għafas eh, politiku għall-investiment eh, li jiprovdi roadmap komprensiva u sistematika u permezz ta' din l-odda il-pajjiżi jistgħu jiżviluppaw is-sistema tagħhom eh, f'waħda iktar trasparenti, eh, ċara u ġusta ħalli eh, l-investiment ikun jista' jikber iktar f'pajjiżhom u wkoll possibilità kif nistgħu nixf nixpronaw u nżidu l-possibilità ta' investiment pozittiv eh, fil-pajizi. Meta nitkellmu dwar regolamenti f'din l-slide tistgħu taraw differenzi kbar meta wieħed hija eh, daqatajn lejn il-pajjiżi eh, f'termini ta' regolamenti ta' restrizzjoni nafu li f'ċertu setturi dawn ir-regolamenti l lura l-investiment eh, u f-setturi bħat trasport, l-enerġija u telekomunikazzjonijiet eh, dan u tas evidenti eh, hemm fil-fatt xkiel għall-investiment transkonfinali. Nafu li meta dak li jkun qed jinvesti barra minn pajjiżu ixkiel huwa ikbar, l-ostakli huma ikbar. Imma mhuwiex biss eh, il-pajjiż li jagħmel eh, differenza. L-OECD rat eh, moċċar li hemm pereżempju livelli ta' investiment barani dirett li varja bejn l-istati membri u allura nasbu li armonizzazzjoni ta' regolamenti madwar l-Ewropa hija importanti aħna rajna li tnaqis ta' 10% fl-eterogenità regolatorja bejn l-istati membri tista' żid l-investiment barrani dirett bejn 13 u 23 fil-mija. F'din l-slide li miss eh, tistaw taraw taqsira ta' rekomendazzjonijiet tagħna lill-Parlament Ewropew. Dawn ġbarnihom eh, minn tliet eh, surveys li aħna għamilna, per eżempju, permess ta' revizjonijiet ekonomiċi li aħna namlu seniva senaw le f'Mejju jew f'Ġunju U għawnek eh, għanna xie punti eh, dwar xie tisir mill-axħar dokument li ħreġina. Pero nafu li intom eh, tapoġaw il-ħidma tagħna ġifieri ma tfadalli xejn li fnejdilkom wetqu dak li taraw fuq l-screen għal għaliex dan ħajgawda minnu kulħadd id żona euro jikbru l-investimenti u dak li għanna bżon huwa li eh, riski għola jiġu accettati l din hija prekondizjoni importanti jekk irridu eh, li dan l-investiment ġi ta' 315 biljun euro fuq tliet snin eh, iħalli l-frott. Imma mhux biss regolamenti li jridu jew il-mod kif uh, affarijiet irregolati li rrid jinbidel. Rridu nħarsu wkoll lejn xiġri eh, li lin mill-Unjoni, dak huwa tassew importanti. l ocd e qed telapru l-importanti fl-aġenda tal-investiment tal-G20 u biex tidentifika elezzjonijiet ehm, u l-isfidi li hemm fit-tfassil ta' strateġiji sfida partikolari hija l-finanzjament fuq tul ta' żmien biex eh, l-investituri kollhom biżejjed investiment pereżempju biex jelbu ċertu defiċjenzi fl-infrastruttura, tibdil klimatiku. Naħseb illi huwa hawnhekk fejn aħna nistgħu tassew natu il-parir tagħna fuq kif eh, nistaw nżidu eh, l-investiment eh, ta' ta' dawk kolla li qed jikkontribwixxu. Issa biex nala nixtieq ngħid li tkabbir vera kien kien baxx u forsi ma kienx hemm biżejjed investiment. għanna bżon għanna bżon il-finanzjament għal kumpanija Zaru Medi, l-għalli xawnek tassew l-Unjoni Ewropea dal-ura meta mqabla per esempio ma l estati Uniti. Sfid oħra li qed taffaċċa l-Unjoni huma l-inċertezzi politiċi u naħseb dawn irridu jiġu indirizzati wkoll fuq livell Ewropew imma wkoll fuq dak internazzjonali. Allura senjuri dan huwa dak eh, li jrid isiru u jena nħares il-qoddim eh, biex eh, nidħlu iktar fil-qarba ta' diskussjoni. Grazzi. Grazzi. Tnara li kena zewċ prezentazzjonijiet, zewċ femiet, issa l-kelma għalikom delegati Iż-żewġ prezentazzjonijiet kienu interessanti, waħda fuq l-analiżi tal-problema u l-oħra fuq fejn insabu, nafu li eh, biex ngħidu hekk jitkabbir eh, kien batut, rajna wkoll però li kien hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet, per eżempju l-pjan ta' investiment tal-Ewropa, investiment pubbliku, mbagħad smajna dwar il-bżonn ta' riformi strutturali u l-fatt li dawn kemm jista' jkun eh, nadhom malajr, kif ukoll dwar eh, l-armonizzazzjoni ta' regolamenti kif ukoll it-tisħiħ ta' suq waħdini. Jiena mhux qed noqgħod nagħmel lista sħiħa ta' rakkomandazzjonijiet, imma sempliċement biex nagħti daqqa tajn u niġbor dak il-intqal. Jekk tixtiequ tirreaġixxu jew kellha twieġba dak li smajtu eh, jekk irrobkom, il-kelma fidejkom. Forse nista' nimxi bin-numri eh, numru 66 eh, jekk forsi tistgħu segwu n-numru kemm tafsu l-buttuna. Grazzi prose ta' rappresentazzjonijiet eċċellenti eh, it-tnejn kienu tajbin nixtieq nżid elementi ieħor però dak tal-investiment u fuq il-bżonn ta' l-investiment privat, meta jkun hemm deċiżjoni għal investiment, eh, element ewlieni huwa in-nefqa, in-nefqa tal-finanzjar. Issa l-problema f'diversi raġuni Ewropej kienet illi din l-ispiża kienet għolja mill-kapital. U allura wieħed jistaqsiruħu darbtejn qabel eh, jinvesti eh, issa naraw illi għal-korporazzjonijiet ehm, din nefqa hija inqas però eh, mill-kapital investit ġifieri eh, naħseb dan u element kruċjali rridu nżommu f'moħħna. Imbagħad eh, meta l-ispejjeż tal-finanzjar huma eterogeni ġifieri riskju ta' kreditu eh, i-vari, għalfejn għal li jaxem kontaminazzjoni possibli eh, eh, għal fatt li l-banek jistaw jidħlu iktar riskju jekk jekk jiselfu dan qed ngħidu partikolarment għan nofsinhar tal-Ewropa. Allura l-mistoqsija tiegħi hija kif nistgħu nippermettu tnaqqis ta' riskju ta' riskju sovran u fl-istess waqt naraw li kon iktar eh, investimenti. Hemm xi ħadd li jixtieq jirrexxi numru 61, skużawni eh, qed nagħmilha qed naħdem hekk bin-numri, ma nafx l-intervent tagħkom huwa prezzjonal dak il intqal 61. Hemm xi ħadd li jixtieq eh, jintervjeni fuq dan u forsi fuq il-kwistjoni ta' sovereign debt risk ma nafx eh, le ma jidex l-irkas eh, mela 62. Grazzi ħafna, sor President, Aziz kollegi, nishtiq nirringrazzja iż-żewġ eh, prezentazzjonijiet kienu prezentazzjonijiet eh, utli eh, il-kriżi ekonomika u finanzjarja fissret l-Unjoni u l-Istati membri eh, kellhom jifacċaw il-problema ta' investiment ta' sew baċ. Il-livelli rekord kienu dawk tal-2007 ma fil-fatt rajna waqqa minn dak iżmilla u ta' 15.6 fil-bija tul il-kriżi u għal ħut mill pajzi din Dan il-percentaċ addirittura kien ta' 40-50%. Il-fatt l-investiment majna ħalla ħalla impatt eh, fuq il-kapital u eh, l-bieraħ fil-prezentazzjoni tiegħu is-Sur Juncker tkellem dwar pilastri essenzjali jew nkella assi punti ewlenin eh, il Greċja għandha bżonn ġifiri, riformi u investiment. Il-President tal-Parlament Ewropew, Sur Schulz, tkellem dwar eh, kriżi drammatika fil-Greċja. Minħabba l-preżenza ta' refugġati, nafu li l-Kummissjoni adattat serjeta miżuri biex tiffinanzja l-investiment eh, permezz tal-budget Ewropew, ġifiri eh, għanna nżommu f'moħħna dawn l-elementi kollha biex nikontribwixxu eh, għal eh, soluzzjoni tal-problema li għandna. il dfsi tal-pjan Juncker u fil-qalba tal-pjan eh, li xħaj prova investi fl-edukazzjoni, riċerka, innovazzjoni, l-infrastruttura u l-ġiri jidġeddu, eh, ġifiri eh, irridu approċ komprensiv għal problema ta' nuqqas investiment fl-Europa. U l-fat li fil-Greċja l-investiment huwa kważi xejn hija xi ħaġa eh, ta' dispjaċir. Iridu wkoll eh, nindirizzaw eh, il-burokrazija, iridu kunu deċiżivi, trasparenti. U nippruvaw nindirizzaw kull xkiel li hemm għall investiment Rridu naraw li niġbdu iktar investiment privat. Ħalli n-nies grazzi għal dan it-kabif l-investiment ikunu jistaw eh, jaraw iktar prosperita li jom. Jekk rridu nsiru iktar kompetittivi, brafta ma' pajizi li għandhom eh, spejjeż baxxa ta' produzzjoni rridu kolla miżuri konkreti jekk rridu tassew noħolqu eh, zjana ta' prosperità partikolarment eh, f'dawk eh, fejn eh, il-krizi laqtitom l-ar. Grazzi jena smajt dikjarazzjoni ċara minnaħa tijak smajt li li FCI kien element kruċjali ma nafx jekk xaħat xi ħadd li jixtieq jirreġixxi għal dan jena naf li jintom eh, pozitivi ta' sew ma nafx eh, sinjuri jemmek forsi eh, u <laughs> 154 tista' tgħidu minn fejn ġejjin jiena ġej mill-Bundestag. Naqbel mal-kollega Grieg fuq ħaġa waħda għandna bżonn ta' iktar investiment privat. Il-pjan Juncker u kwalunkwe ħaġa li qed tagħmel il-Kummissjoni importantissimi iżda ma jaħdux il-post tal-investiment privat dan jista' jseħħ biss jekk ikun hemm fiduċja però il-fiduċja tkun hemmhekk biss jekk ikun hemm l-istabilità u jiena nixtieq nkun naf u nkun ċert li l-gvernijiet jistgħu jaġixxu b'mod affidabbli, irrid amministrazzjoni li taħdem b'mod affidabbli, irrid ħaddiema li ma jistrakjawx kut l-ġimgħat, irrid li jkun nista' nafda sistema ekonomika jiena kif nifhimha dik hija l-iktar ħaġa li għandha bżonn l-Ewropa issa, dina il-konfidenza, dina il-fiduċja u dana jinħoloq biss jekk naħdmu flimkien biex nippruvaw insolvu l-kriżi. Il-kriżi ukoll semma mill-kollega Grek, il-kriżi tal-immigrazzjoni li qed teffettwa lill Greċja, lill Iżvezja u l-Ġermanja b'mod partikolari iktar minn pajjiżi oħra jridu noħolqu aħna L-investiment privat billi noħolqu il-fiduċa konfidenza, allura dan rridu nagħmlu permezz l-investiment privat u rridu nsolvu din il-kriżi flimkien. Il-Greċja, il-Balkani għandhom bżonn ħafna investiment daw għalix jekk ħan ikkonsidraw biss imqar il-kriżi ta' l-immigranti ħajkonna problema. Hemm bżonn ta' riformi, irridu jkunu kapaċi Eh, nkunu affidabli u s-summit ta' għada u pitada nużaw biex insolvu problemi li għadin nifacċaw il-kol flimkien. Grazzi, ġifiri reazzjoni tijak mish illi eh, reazzjoni tijak illi l-fiduċja u l-konfidenza dak huwa l-importanti. Konfidenza l-għalfin li nistaw nsolvu l-affarijiet flimkien, il-konvenzjoni. Għan xaħat li xtiq jitkellem fuq il-pjan ta' investiment jew għaffar il-numru dissa, jekk joġbok ismek u l-parlament. Grazzi. Mis-senat tal-Olanda. Aħna diskutejna l-bżon ta' investiment privat, għadna kif smajna mant il-kollega Ġermaniz, għadna għadna bżon il-fiduċja Imma naħseb li fuq kollox il-kumpaniji kbar li għandhom ħafna flus investu b'mod ġenerali irridu jkunu kapaċi jemnu illi ikun hemm id-domanda biex e, bijaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom u l-mistoqsija hija lura kif aħna nistgħu ninvestu x'tip ta' investimenti hemm bżonn sabiex ikun hemm tkabbir inklusiv illi jaċċerta wkoll ikun hemm domanda eventwalment u li tkun imqasma b'tali mod li l-investituri jkunu jistgħu jsibu anke konsumaturi għal prodotti u servizzi tagħhom. Grazzi, u rajt ukoll reazzjoni minn numru 31 jekk jogħġbok ismek u parlament Maris Lauri mill Sonja, Naqbel mal-kollegi fuq l-investimenti privati dawna huma dak li jista' joħloq it tkabbir imma il-negozjanti fuq qed jitkellmu fuq in-nuqqas ta' ċertezza li teżisti l-prevedibilità. U dana qed jinħass fil-ambjent ekonomiku dinji dal-aħħar li qed naraw imma kien li qegħdin ikun hemm iktar tħassib dwar is-sitwazzjoni politika u mhux biss kwistjoni ta' kriżi tal-immigrazzjoni, imma anke ir-Russja pereżempju u l-affarijiet kollha li qegħdin jiġru. Naħseb li l-ewwel qabel xejn iridu nindirizzaw daw l-affarijiet kollha u mbagħad innaqsu r-riski. Nasab illi iktar faċli li jkollok loans jekk tkun self għal kumpaniji kbar, problema għal kumpaniji żgħar fl-Estonja kumpaniji zar huma żgħar ta' veru oċrin ruħ li jaħdmu f'kumpanija jitqisu bħala kumpanija ta' daqs normali. Għalhekk diffiċli ħafna biex ikun hemm finanzjamenti anki għandek il-banek li huma banek internazzjonali xorta huma tant għandhom affarijiet li eh, huma valuti fihom, eh, dana ma jkunux biss magħhom fl-affarijiet li qed jiġru fl-Ewropa, fl-Estonja, ma fl-Ewropa kollha. Ġifiri dana kollu jrid jiġi mitqies, il prezentazzjoniet kienu tajbin ħafna bħala ekonomista nixtieq kullin id niddiskutu dak kollu li għattu intom, ovvjament m'hemmx mxie ċans li dana namlu, ma xorta naħseb illi rridu naraw l-ewwel nett kif aħna x'nistgħu nagħmlu biex innaqsu dawn ir-riski kollha li għadhom jeżistu. Grazzi. Mela, il-fiduċja, problemi ġeopolitiċi u ekonomiċi li rridu nindirizzawhom fl-imkien semmet il-kwistjoni wkoll tal-finanzjamenti xi ħaġa li semma wkoll sur fundraise u wkoll il-finanzjament għal l-SMEs għaw xi ħadd madwar il-sala li jixtieq jikkummenta fuq dan xi rakkomandazzjoni pereżempju kjoġbok. Grazzi President, jiena Rumen Gjaċef mill-Parlament tal-Bulgarija. Mela, investimenti pubbliċi u privati huma stejjer differenti. Jekk inti tara dil ħaġa bħala opportunità għal sħubija pubblika privata, lura l-affarijiet jgħidu xejn oħra. Jekk aħna ħankunu qegħdin nikkalkulaw l-investiment privat, l-investiment pubbliku, skużawni, allura inti tittara jekk kunx kapaċi dan jattir investiment privat. Proġetti strutturali, per eżempju, investimenti kbar fl-industrija stimolati mill-pjanijiet budgetarji bħal dak ta' Juncker, dawn ħajkunu relatati b'mod pożittiv fatt kabbir fl-Ewropa. It-tieni net naħseb li aħna rridu nagħtu attenzjoni partikolari għalhekk kim sejħa banek pubbliċi eh, kull minn tkellem hawnhekk fuq SMEs u kumpanija għalli għandhom problema bi kreditu u għalhekk idu noqogħdu attenti ħafna. Għal dawn il-banek li jistgħu jintużaw bħala mezz kif nistimulaw dawna il-kumpaniji żaru ta' daqs medju. Daw il-banek ma nafx semmejt banek speċjalizzati, banek pubbliċi finanzjati mis-suq privat imma li jagħtu kreditu taf kundizzjonijiet speċjali privileġġati għall smis Okay, thank you. Good suggestion. I've here in the front I saw a hand. Directing, yeah, number 36, please. Numru 36, jak joġbok. <laughs> Francesco Cariello, il-Parlament Taljan ħan nitkellem bit-Talja, skużani. Mela naħseb illi il-kumpaniji Taljani għall-investiment għandhom bżonn ta' inqas burokrazija. Għandhom bżonn ta' interessi reali li jkunu relatati ma l-inflazzjoni ta' territorju fejn jaħdmu ta' iktar sigurtà naħseb li dan huwa li jirrikjedi l-investiment privat. Fl-opinjoni tagħna il- pjan kbir ta' investiment tal-Unjoni Ewropea għal pjan Juncker ma jippermettix li dan jsir. Il-pjan jgħad biex jattira eh, l-investiment privat imma aħna naħsbu li għan, eh, eh, jgħad naħseb li mandux ikun hemm dominanti fis-suq u għax inkella nkunu qegħdin nafetwaw il-kompetizjoni, il-kompetitivita. il kompetizzjoni il kompetitivita il kompetittività Ġifiri, inti ma tkun qed taġevola ċertu kumpaniji meta tinvesta f'infrastruttura privata u għalhekk tkun qed toħloq ukoll kondizzjonijiet ta' għajnuna ta' stat għal ċertu operaturi fis-settur privat. Mentri eh, idealment tkun qiegħed inti tgħin il-kompetittività apparti minn hekk ċertu intrapriżi oħrajn ikunu qegħdin iħossu il possibilità tagħhom li t'estu f'dak l-istrument qed tkun imminata u għalhekk fl-opinjoni tagħna il pjan Juncker għandu jinvesti sabiex titnaqqas il-burokrazija fl-amministrazzjoni pubblika u li jgħinu li l intrapriżi sabiex jaħdmu kompetittività bejnietom u fuq l-istess livell ugwali. Iġifieri inti qed tħoss li l-pjan ta' Juncker mhux daqshekk pożittiv daqs kemm qalu l-oħrajn. Il-numru 338, sinjur Amwara. Iva, jena. Grazzi ħafna. Jena, Gresh Brikel mill-Slovenja. Mela jena tassew kontenta lix aħna maħnix għadin nejdu jekk għandu xikun għal investiment jew le, ċara, ovvjament li għanna bżal investiment. Jiena nixtieq nilqa l-investimenti kollha fil-qasam tal-infrastruttura, kostruzzjoni, appartamenti, infrastruttura ta' toroq, ta' ferroviji, eccetera. Għazana e jiffaċilita l-mobilta, jiffaċilita per eżempju l-influss tal-ħaddima. Nilqa koll l-ideja li n-investu fl-edukazzjoni. Għalix dan huwa t-tip ta' investimenti li jagħti ħafna aktar valur miżjud speċjalment fis-suq tax-xogħol, però Irridu nistaqsu lil nanfusna xi mistoqsijiet ukoll u rridu nwieġbu mbagħad ukoll. Għalfejn għandna bżonn l-investiment? L-investiment għandna bżonnu għaliex aħna nitkellmu dwar id-dejn u rridu innaqsu il-livelli tad-dejn din hija il prekonduzzjoni għal kabir ekonomiku ikbar apparti minn hekk Jiena e, u huwa relatat ma' l-impjiegi u l-politika soċjali u għalhekk jiena naħdem sabiex naċċerta illi l-livelli ta' impjiegi jitilaw u l-livelli ta' qatt jonqsu. Allura min għandu jinvesti? Jien naħseb illi s-settur pubbliku kif ukoll is-settur privat għandhom jinvestu. il ratio għandu jkun ovvjament wieħed ideali. iġ daqshekk ċert dwar il-possibilità dwar il-pozittivitajiet tal-PPP, zimma naħseb illi hemm bżonnhom. Mhux meta, dinna mhux mistoqsija, l-investiment għandna bżonnu dejjem u kollum kien. Imma kif ħan investu? Naħseb illi għandna bżonnu wieġbu żewġ mistoqsijiet hawnhekk l-ewwel nett. Irridu nkunu realistiċi f'termini ta' x'nippretendu mill-investiment ma nistawx nipretendu illi naraw il flott l-għada jew l-pitada ċertu investimenti idumu iżjed biex irendu u t tininet net importantissima din l-istat u s-settur tal-baner kif faċilitaw l-investiment u s-settur bankarju huwa responsabli me krizi finanzjarja tal-2008 ġifiri dawn iridu jkunu proattivi hawnhekk iridu jiffaċilitaw l-investiment investimenti kif billi joffru rati baxxi ta' imax per eżempju u minnaħa tal-istat l-istat rrit jaċċerta li ċertu taxxi u miżati ikunu aktar baxxi għall-investituri. Ovvjament, aħna rridu kol innaqsu il-burokrazija kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi u l-axar kelli ma l-issa s-sinjura unak fuq dim. Inti, Iva, Iva, 2-8-3. Jek tafas il buttunak joġbok? Iva, sowa. Mbatt wara nadu reazzjoni tal-panel. Jina, ego, piminaf mir Repubblika tal-Latvja. Jek fim sew, aħna qed nitkellmu dwar banek illi jistaw jaħdmu u jitofqu minnaħa tal-istat. Allora danna għalfej ma sejħulux bħala State Home Development Bank, mem xej li waqqaf dawn it-tip ta' banek, il-fondi pubbliċi jridu jkunu investiti fl-equity tal-bank f'kooperazzjoni mbagħad mal-banek kummerċjali kun jista' isellef għaxar darbit iżjed forma ta' loans u l-flejjes jingħataw għal programmi partikolari, per eżempju għal ħolqin ta' assi u mhux ħajkun qed jiġġenera inflazzjoni, l-loans jingħataw fil-qafas ta' programmi ta' żvilupp u mhux għannefqa u allura dal-flejjes mhux ħajkontribwixxu għaż-żieda. l-imports. U Dan importanti ħafna pajis bħali, bħal tijaj, bħal Latvija. is sitwazzjoni f'pajjiżi fil-Latvija b'mod ġenerali tixbaħ ħafna dik tal-Ġermanja wara t-tieni gwerra dinjija l-intraprenditori Ġermaniżi ma kellhomx flus, ma kellhomx sigurtà. U ftit kienet baqar ġiel ta' eta ta' eh, xogħol. Il-Ġermanja dis-sitwazzjoni solvita billi wasqet banek tal-istat u l-gvernijiet lokali. Jiena naħseb illi għal pajjiżi fi stati ta' kriżi din hija l-aqwa soluzzjoni biex nibdew um, natu spinta l-investimenti fl-ekonomija. Grazzi. Grazzi, nistidan l-panelist biex jagħtu il-kommenti tagħhom smajna ħafna dwar investimenti, livelli ta' fiduċa u konfidenza. Kena proposti għal banek ta' investimenti li jkunu tal-istat. Fidejkom, Iva, grazzi ħafna li kullħat ta' kommenti interessanti ferm diskussjoni ta' sew animata u punti ta' sew pertinenti. L-ewwel nett il-kwistjoni ta' fiduċja u konfidenza. U eħe, fil-fatt in-nuqqas ta' investiment jista' jiġi spjegat permezz tan-nuqqas ta' fiduċja. Dina naraw wkoll fi tħadiċ li għamilna aħna waħda mir-raġunijiet għal fejn kumpanija sibura diffiċli li jinvestu dana hija minħabba inċertezza regolatorja u politika. Ġifiri iva, hemm bżonn illi nindirizzaw dawn l-sfidi sfidi bħal kriżi tal-immigrazzjoni per eżempju, ġifiri, tħallux iż-żona eh, Schengen tikkollassa. Meta nħarsu lejn iċ-ċifri ta' snin reċenti, dawn tista' tinterpretawhom diffiċli ħafna li ċifri tara fej ċifri huma li huma, per eżempju, meta ir-rati tal-imax kunu tant baxxi jekk kif huma, minħabba id-deprezzament tal-euro u l-prezz baħx ta' zejt, is-sena li għaddiet it tkabbir fil-zona euro suppost kellu jkun ta' mija iżjed, imma dana ma kienx il-kas. U meta nħarsu lura per eżempju 50 sena ilu naraw li għadbaqa 5 snin biss fl-ekonomija dinjija fejn kienem it-kabbir kummerċjali li kien l-istess jew iktar baxx. Dejjem kien iktar għoli fis-snin l-oħra u meta nħarsu lejn is-snin riċenti qabel il-kriżi kien id-doppju fil-fatt. Is-sena l-oħra però kienet waħda minn dawk is-snin imma ma kienx hemm riċessjoni kif kien il-każ għal snin oħrajn fejn it-tkabbir eh, kummerċjali kien l-istess jew iktar baxx tal tkabbir tal-GDP. U naqbel ma ħafna minnkom illi jagħtu li l-investiment privat irrid jingħata spinta u illi rridu neħħu l-inċertezza u li dan kollu għandu rwol importanti għaliex pereżempju s-sena li għaddiet anke fl-Istati Uniti il-kumpaniji tal-Istati Uniti huma setaw jinvestu id-doppju illi investew mill-flus li kellhom il-kumpaniji tagħhom, ġifiri dana qed ngħid jiena bla self, bla loan. U din l-ħaġa ovvjament terġa' tipponta lejn in-nuqqas ta' fiduċja li teżisti. Fuq iż-żona euro, jiena tkellimt dwar it-tisħiħ tas-suq uniku u l-funzjonament tiegħu. Issa, jekk inħarsu lejn is-settur tas-servizzi naraw li aktar kemm tkun ambizzjuża l-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi dina waħedha tista' twassal għal 0.62% tal-GDP matul is-snin. Iġifieri il-tisħiħ tas-suq uniku u il-funzjonament tiegħu dan huwa importantissimu u anki għanna l-uniku digitali, l-unjoni enerġetika, eccetera Tajjeb, mela, it-tisħiħ tas-suq uniku wara il-remarket ta' Van Heys. Iva, sħad ħafna gost nisma il-kommenti fuq dak li għadna aħna, il kustjoni tal-fiduċja importantissima. Kien hemm differenzi minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea kien hemm pajjiżi illi rnexxielhom jerġgħu jiksbu aktar fiduċja milli nesċilom pajjiżi oħra mhux kollox iġifieri iswed jekk inti tipprova jekk inti tipprova taħdem tipprova tikseb ir-riżultati b'xi mod jirnexxielek, però m'hemm xi eh, soluzzjoni maġika. Inti trid per eżempju, li tnaqqas il-burokrazija fiha nfisha mhix neċessarja. Il-kreditu diffiċli biex jinkiseb anke kif tħares lejn is-suq dinji tara l unjoni Ewropea u l-approċċ tagħha u tqabbilha ma' dak Amerikan tara li hemm differenzi kbar kif jiġi solvut il-kriżi. Uma, ħaffu ħafna dal-proċess, aħna domna ħafna zjed u għad baqa x'namlu koll. Iġifiri, toqdux tkaxkru. Iktar kemm il-banek tejnuhom malajr iktar ikunu jistgħu dawn jerġgħu joffru kreditu Fuq il-kreditu għall-SMI e, dinja xi ħaġa teżisti wkoll fl-Olanda u miex xaħġa ħaġa faċli biex wieħed jindirizza l-SMIs ovvjament iġibu magħhom iktar riskju, ġifieri dejjem iktar diffiċli li wieħed ittihom il-kreditu. Il-kreditu li nataw huwa iżgħar ġifieri jiswa iżja flus. Però mill-banda l-oħra inti mandekx tmur għant intraprizi statali biex jirata il-kreditu, il-riskju jrid jiġi prezzat. U jekk jiswa iżjed, allura dinat it-tittieħed in konsiderazzjoni. Ovvjament rridu nevitaw Eżattament x'inhuwa l-aktar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 Mela, fuq il-kummenti li ismajna għaw xaħat li jishti jirreagġiċi jena mis-senat olandis. Mela, jena li laqasni li misom il-bidu net, s-suq uniku l-integrazzjoni dejjem kienet fil-qalba tal-Unjoni Ewropea u meta nħarsu lejn l-intraprizi u ma' ikunu għadin ħarsu lej id-daqs u hemm ċertu reġjuni fl-Unjoni Ewropea qatt qatt mu magħha jattiraw dan l-investiment, jattiraw investiment fl-akbar żoni tal-Unjoni Ewropea u dan ħaj jiġu jekk is-suq ikun iktar armonizzat u mbagħad ikun jista' jibbenefika lill-iktar nies blaħjar mod għalek l-armonizzazzjoni l-iktar ħaġa importanti li tista' ssiru fir-rigward tal-pjan Juncker naħseb li għandu jkun hemm il-pjan Juncker Plus. Aħna li għanna bżon fil-verta wassu intern u mill-2005 law dal proċess meċa aktar bil-mod. U hu li rridu nindirizzaw, mela x'nistgħu nagħmlu allura? Għaliex kien ċar illi il-rata ta' armonizzazzjoni u riforma kienet qiegħda tonqos. Tippermetti li nżid ħaġa l-infrastruttura tal-Kummissjoni Ewropea li tiġi kritikata ħafna wkoll. Però jekk jekk xejn kapaċi armonizzaw U mhix qed tiġri dil-ħaġa u naħseb li għandna nħeġġuhom biex jagħmlu dan. Għan xatt ieħor li għandu opinjoni dwar l-armonizzazzjoni u tisħiħ tas uniku. Any other suggestions for the, oh yeah, number 149, uh, gentlemen, yeah, please. Dobre odpoledne. Besta. Numru 149 ir-Repubblika Ċeka. Jiena mir-Repubblika Ċeka s sena Mela, fuq l-istrateġija ta' investiment. Din hija xi ħaġa pożittiva sabiex tkompli timmultiplika l-investiment pubbliku billi nużaw mezzi privati Aħna minna ħatana għanna zoni industrijali u dan huwa stimolu addizzjonali għall-investituri barranin. Minkejja illi dan mhux ħajkun biżejjed għal 28 pajjiż. Aħna, per eżempju, rridu nistidnu lil Korea għandna investituri Ċiniżi nipproduċu il- karozzi Toyota, Citroen, Peugeot, etc. U fuq l allura aħna li nixtiequ kiku, nitkellmu dwar xewqat mhux hekk, ħanajdilkom x'nixtiequ għandu jkun hemm kriterju ta' trasparenza għal proġetti eligibli proġetti li jistaw jiġu finanzjati minn għazzik kem fuq livell fuq, fuq livell nazzjonali kif fuq livell Ewropew. Dan għandu jkun il-kriterju, il-trasparenza, meta il-proġetti jintazlu xirrit jittieħed in konsiderazzjoni Irrid jieħed in konsiderazzjoni programmi oħrajn bħal pereżempju Orizzont 2020 u oħrajn. Aħna pajjiż żgħir. Imma fl-opinjoni tagħna dana kollu jagħmel sens. Ktibna jitra wkoll li għandha tingħata lill-Kummissjoni Ewropea aħna qegħdin nappoġġaw Il-qafas EPSI għal-2018 nittamaw li kollu aspett tangibli fuq it-kabbir ta' l-impjigi u l-ekonomija Ewropea. Tajjeb, mela inti tappoġġa din l-idea fuq EFSI u koll inti mela kjoġbok. Għajdinna xismek u lima parlament. Grazzi jiena mill-Parlament Finlandiż. Prezentazzjonijiet eccellenti illi smajna mill-mistiedna. Iva l-investiment għandu rwol importanti ħafna li huwa essenzjali għall irkupru tkabbir fl-Ewropa u kwistjoni wkoll ta' fiduċa kif diġà għal. Sabiex l-ekonomija jkollha biżejjed fiduċa biex l-investimenti jisiru. Et nitkellem dwar l-ekonomija l-ħadra u investimenti fil-teknoloġiji ehm, eh, ndaf. X'taħseb inti dwar dan l-Unjoni Ewropea għandha tinvesti fihom meta wieħed iqis il-bidla fil-klima jagħmel investimenti fil-bioekonomija u investimenti li ma jniġsux. Tajjeb il-proġetti ta' investimenti jekk għandhom ikunu fuq teknoloġija li ma tniġġis. Mistoqsi oħra, mistant il-Sinjur 347. President, kollegi, jena nirrapprezenta l-Parlament Ungeris, nishtiq nitkellem dwar il-proporzjon bejn il-self u il-lotiet, il-grants. Naħseb approċ Ewropew biex jixpruna l-investiment għandu jkun ibbażat fuq proporzjon xira ta' grants u self għaliex il-grants jistaw jgħinu lil dawk il-pajjiż stati membri li għadhom ftit lura biex il-laħqu u jkollhom iktar koeżjoni. Aħna fil-pjan tal-kupru Tana illi eh, beda daħal fis eh, fil-Deċembru tal-2014 u ovvjament jaqbel mal-lanijiet tal-Fond Ewropew għall-investiment. Il-self għandit jitqis bħala opportunità għaliex hemm differenzi bejn l-istati membri differenti biex niżguraw li jkun hemm koeżjoni għandna bżonn tal-grants. L-Ungerija eh, tappoġġa u hija kontenta b'dan il-fond nixtiequ nużawh. Tani biex strument finanzjarju addizzjonali u aħna naqblu illi il-proċessi għall-applikazzjoni għandhom ikunu semplifikati. Issa nerġa' indur lura fuq il-panelist biex nisimaw il-reazzjonijiet tagħhom saru ħafna kommenti fuq it-trasparenza ta' lefsi, trasparenza fuq il-kriterji li qegħdin jiġu applikati u anki jekk l-EFSI għandux japplika f'teknoloġiji indaf f'negozji li jaħdmu f'dan il-qasam ta' teknoloġija nadifa. Grazzi, President, dwar il- l-bioekonomija u l-green tech u l-ekonomija ċirkolari li tati Iva, qed nara li hemm potenzjal kbir mod partikolari meta wieħed jaħseb dwar koppet 20 u l-ftehim milli ntlaħaq Pariġi ftit ta' xurilu. Ġifieri hemm sfidi kbar eh, għall-Unjoni Ewropea biex tilħaq l-għanijiet kollha illi qablu fuqhom f'Pariġi. U da mux se jiġri għamnek fl-Unjoni Ewropea, anke l-pajjiżi l-oħrajn barra mill-Unjoni Ewropea jridu jagħmlu il-parti tagħhom biex jilħqu dawk il-miri. Għalhekk l-isforz irid issir fuq livell dinji hemm potenzjal kbir. Naħseb il-Kummissjoni kienet attiva ħafna fuq il-bioekonomija u l-ekonomija ċirkolari u ippruvat illi tħeġġeġ il-pajjiżi tagħha, l-Istati membri, biex joħolqu ambjent fejn il-bioekonomija u l-ekonomija ċirkolari setaw jiffjorixxu. Din hija triq li żgur irridu naqbduha eventwalment. Hija l-Unjoni Ewropea li trid tiddeċiedi fuq jekk u tagħti grants jew grants u self imma fuq l lefsi l irrit u għandu joħlo valur miżjud sabiex jiġġenera investimenti li għandhom livell ta' riskju ftit ola minn eh, dawk il-proġetti finanzjati mill-Bank Ewropew għall-Investiment sabiex ikun hemm tassew xi ħaġa miżjuda valur miżjud għall-Unjoni Ewropea u ikun ta' min eh, li jisiru dawn l-investimenti sabiex imbagħad tiġb tattira wkoll finanzjamenti mis-settur privat. Naħseb dawn huma l-kriterji li għandhom japplikaw. U eh, kien hemm eh, min tkellem dwar tkabbir inklusiv u l-OECD ħadmet ħafna fuq dan is-suġġett ta' tkabbir inklusiv u eh, dak, li nifmu bih dan il-konċett u għali meta ħna najdu illi suq tal e, e, su liberalizzat għanna nafu li hemm bżonn ukoll ta' politiki ta' approach flanking policies aħna rridu nieħdu ħsieb il dawk in-nies minħabba li s-suq ġie liberalizzat e, jitilfu xogħolhom. Dawn in-nies għandhom jirċievu taħriġ u jkun hemm miżuri ta' appoġġ għalihom sabiex eh, insibulhom xogħol bandoħra fis-suq tax-xogħol. Importanti illi naħsbu dejjem dwar il-livell tal-edukazzjoni u possibilitajiet ta' taħriġ fil-din is-sistema sħiħa ta' innovazzjoni. Iva din hija wkoll xi ħaġa illi aħna rridu inqisuha f'dan l-hekk insemmi tkabbir inklusiv. Grazzi, Signor Verhees. Grazzi. Jiena naqbel 100% ma dak li qalet il-kollega tal-OECD, ma għandi żewġ punti addizzjonali x'inqajjem f'terminijiet ta' il-lip lejn ekonomija sostenibli huwa importanti li ma nħarsux biss lejn l-investiment imma lejn il-politika ambientali kollha kemm huma u bħalissa li TS e ma tantx qed taħdem sew u biex l-affarijiet jibdew mixjin sew iridu nħarsu kemm lejn l-investimenti u anki lejn il- eh, tħaddi maħjar tal-ETS għalmenu fl-Olanda jekk aħna nagħmlu analiżi tal-spejjeż u ta' xogħol minn dawn l-investimenti, eh, l-evalwazzjoni ma tantx hija pożittiva għaliex l-ETS tiekol l-effetti pożittivi kollha. U għanna għalek nistudjawa din is-sitwazzjoni fuq il-tkabbir inklusiv qed isir ħafna diskussjonijiet fuq dan imma jekk wieħed iħares iċ-ċifri l-inugwaljanzi li qed jiżdiedu jsiru għaliex il-talba għal persuni li għandhom livell tal-edukazzjoni ola hija akbar milli hija il-provista. Għalhekk l-edukazzjoni hija tajba għalihom u fl-istess ħin tejn biex tnaqqas l-inugwaljanzi fid-distribuzzjoni ta' dħul. Grazzi ħafna. Issa ħedġeċtuna biex eh, inħarsu l in mill-investimenti kien hemm min eh, ħeġġeġna biex eh, inħaffu ix-xogħol ta' ristrutturar, semmiet l-edukazzjoni, il sistema tal-ETS e u ma nafx issa għaw xi ħadd illi jixtieq jagħmel xi l-aħħar kummenti li l-in mill-investimenti, li l-in mill-lefsi, hemm affarijiet oħrajn li rridu naħdmu fuqhom. Ġifieri issa min jixtieq jikkummenta jista. Jiena naħseb li dan huwa importanti li l-in mill-investimenti dan hemm affarijiet oħrajn li rridu naħdmu fuqhom. Mini front. Yeah, I have a question on Iva, jiena għandi mistoqsija għal dwar l-investiment pubbliku. Inti argumentajt favur l-investiment pubbliku u il-kollega Olandiza tijak hija ektar xettika. Fl-Olanda aħna nitolbu rata ta' return ta' almenu 4.5% fuq l-investiment pubbliku u dana minħabba il-premium ta' riskju ta' 3% u eh, dana mill-perspettiva tal kontribwenta ta' taxxa ħafna proġetti ma jagħmlux liħ. Il-mistoqsija tija hija inti taqbel illi il-premium tar riskju għandu jkun 3% tal-investiment pubbliku u uh, jekk Iva inti dana kif tista' torbtu mal-opinjoni tiegħek li hemm bżonn ta' iktar investiment pubbliku biex nixprunaw it-kabbir ekonomiku. Iva, President, jiena dak li għatu għalli fuq miżuri fuq meda ta' żmien qasira f'ħafna mill-istati membri mod partikolari meta dawn ikunu implementati bħala miżura eh, għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi, din tista' tixpruna l-ekonomija mingħajr ma tolli il-livell ta' dejn għalhekk dawn l-investimenti hemm bżonna imma jingħat ukoll illi ma m'għandhomx ikunu investimenti kif ġiġi, wieħed irid eh, jiflihom u jiżgura illi jistgħu jkunu taġġi tal-ekonomija fuq medda ta' żmien twila, għalhekk il-kriterji għandhom ikunu kriterji immirati ħafna, l-standard iridu jkunu għoljin. Mbagħad forsi wara ftit ta' sin terġa' ssir evalwazzjoni. Imma il-kriterji m'għandhomx ikunu iktar baxxi minn dawk ta' qabilhom. Hemm bżonn ukoll ta' riformi strutturali. Imma dan ma kienx il-messaġġ ewlieni tiegħi, il-messaġġ tiegħi kien illi riformi strutturali huma meħtieġa u fuq il-livell Ewropew hemm bżonn ta' tisħiħ tas-suq uniku. Xi ħadd ieħor jixtieq għajjem xi punt ieħor? Jekk le? 41, please. Yeah, uh, mill-Parlament tal-Awstrija kumment. L-investimenti huma importanti, ma l-iktar ħaġa importanti huwa it-kabbir. Għanna bżon ta' investiment biex naslu għat kabbir, imma minnaħat ta' negozju mux se jkonna investiment jekk ma jkunx hemm talba, Hemm ħafna banek li jixtiequ jisilfu l-flus, imma ħadd ma qed jitlob self. Il-kumpaniji mhumiex qegħdin jitolbu flus għaliex m'għandhomx is-seta li jixtru, għalhekk aħna rridu nqisu wkoll is-seta tax-xiri tal-konsumaturi din ukoll hija xi ħaġa importanti ħafna fil-kuntest ta' dawn il-politiki għaliex hekk tinħoloq it-talba l-investiment Hemm bżonn li l-bejħ jizziet, l-esportazzjoni tizziet, u mbagħad ikun hemm it-talba għaliex investiment mis-settur pubbliku. Jiena nixtieq nifraħ l eh, sinju li tkellem mill latvija għaliex huwa tkellem dwar il-Bank tal-Istat għaliex eh, Wieħed jistaqsi minn fejn għom il-flus għall-investimenti, għalfejn kull darba rridu nirrikorru għal banek privati biex nġibu u nitolbu l-flus li għanna bżon. Nifem li kieku il-banek jisilfu l-flus l-istat, imma mux qed jiġri il-banek privati fil-mija tal-banek jisiru mill-banek privati, tal-self ta, ta, ta, jingħata mill-banek privati għalfejn qed immorru għand il-banek privati, il-banek tal-istat ukoll jistgħu jisilfu l-flus. Mbagħad joħorġu il-bonds u dan huwa kollu permezz tal-flus tal-kontribwenti tat-taxxa. Għalhekk naħseb illi bank immexxi mill-istat jista' jiffinanzja l-investiment, jitlob l-interessi wkoll Imma dan kollu mbagħad isarraf li ħanki ċittadini. Għaliex jekk aħna qed nitkellmu dwar bank tal-istat u minn flok ma noqogħdu joqogħdu joħorġu il-bonds, il, il nistgħu jkollna pereżempju bonds tal-GDP. Bonds marbutin mal zida fil-GDP, hekk ikun mota li ta' kif nagħmlu l-affarijiet bat forsi inti jew il-kollega tal latvija tistaw tajdulna jekk għandkux beħsibkom tagħmlu xi ħaġa fuq dawn il-linji. Iva, emma poċ mill-kollega tal-Latvja, hemm kollegi oħrajn li qegħdin jgħidu l le ma rridu xejn, jiġifieri hija ħaġa tajba li mhux kulħadd jaqbel fuq kollox dan il-grupp. Jiena naħseb li għandna nagħlqu il-diskussjoni għalhekk eh, Qabel ma nerġa' nagħti l-mikrofonu lura lil Thomas Handel ħalli najdilkom fil-qosor xi ħaġa dwar dak li tkellimna fuq tal ħodu u Thomas imbagħad jitkellem dwar is-sessjoni tal-luwar nofsinhar tkellimna dwar il-konverġenza tal-ekonomija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u jidher illi hemm konsensus hemm bżonn illi naqdu iktar l-ekonomiji tagħna sabiex l-Unjoni Ekonomika Monetarja tirnexxi fuq medda twila ta' żmien tkellimna dwar x'livell ta' solidarjetà u meħtieġ biex tinħalaq jintlaħaq dan il-livell ta' konverġenza x'regoli jridu japplikaw u ta' min hija r-responsabilità sabiex ir-regoli jkunu rispettati. Tkellimna wkoll dwar kif dan il-proċess jista' jkun ikkontrollat mod demokratiku u mmexxi b'mod demokratiku rapport tal-ħames presidenti jagħtina gwida dwar l-inizjattivi li se jittieħdu fi żmien li ġej. Imma wkoll għajjem punti ġodda, dilemmi ġodda ikunu xikunu l-sfidi politiċi jew ekonomiċi li se nifacċaw fil-futur qarib, irridu niffaċċawhom flimkien. Wieħed mid-deputati u koll semma dan il-fatt li rridu nsolvu l-problemi flimkien illum u anke fid-dibattiti li jmiss eh, se eh, joffrunna l-opportunità biex insibu soluzzjoni komuni u jina konvinti li l-iskambju ta' eh, opinjonijiet kif kena illum huma u essenzjali mhux biss biex ikun hemm konverġenza ekonomika imma anki konverġenza politika u qabel ma nagħti il-mikrofonu l sur Hendel il-ko-president tas sessjoni tal-lum nixtieq tassew nirringrazzja lilu u l-Parlament Ewropew tal-li laqana hawnhekk illum. Grazzi ħafna u applaus. Ja, liebe Kollegen und Kollegen, wir kommen zum Ende unserer Interparlament. Kollegi, mela dan eh, ġibna fit-tmim ta' din il-konferenza interparlamentari tal-2016, għalmenu l-ewel parti ta' din is-sena, ftit kommenti minna ħatijaj. Ovvjament mux se jkun possibli illi namel taqsira sħiħa ta' dak li aħna diskutejna f'dan l-aħħar jumej, imma palmatilkom tilkom jiena President tal-Kumitat tal impjiegi fil-Parlament Ewropew u eh, għalek forsi nista namel ftit kummenti li jkunu rilevanti għalina l-koll. Il-kwart tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea teħx taħt il-level tal-faqar u eh, fil-femma tijaj din hija xi ħaġa li rridu żomma f'moħħna meta nitkellmu dwar politika l-investiment, jiena mhux qed ngħid illi rridu nkunu dogmatiċi dwar jekk l-investiment għandu xukun publiku pubbliku jew privat, iżda L-investiment li eh, se jisir taħt il-pjan FC fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali irrid ikun investiment iffokat u mirat għal lejn il-ħolqien tal-impjegi sabiex il-ċittadini jistgħu jgħixu b'mod deċenti mingħajr ma ikonna mbagħad inkomplu nissussidjaw il-paga eh, benefiċċji oħrajn Dawn l-investimenti ifissru illi aħna irridu nifokaw fuq il-kwalifiki li għandhom bżonn il-ħaddiema hemm differenzi kbar fl-Ewropa fil-rigward tal-kwalifiki li għandhom il-ħaddiema, per eżempju, ħiliet tal-IT. Jekk nisimaw il-managers u l-akademiċi jitkellmu dwar il-raba rivoluzzjoni industrijali għanna bżon ta' ħiliet fuq dak il-livell u fuq livell Ewropew irridu niżguraw illi hemm nies ikkwalifikati biex jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. Li n-nies għandhom inħilitu l-kompetenzi meħtieġa u xi eh, ħaġa oħra li tħassibni ftit aktar minn dak ta' qabel hija li smajna ħafna illi ilmentaw fuq il-burokrazija żejda. Ħafna minnkom semmejtu l-burokrazija u jiena nixtieq namlilkom appell. Ejjew illi ma naġlux wiz biex norbtu il-burokrazija mal liġiet tal liġiet soċjali u tax-xogħol għanna 28 liġi tal tax-xogħol u liġijiet soċjali differenti, ma ħafna minnhom madomx fis-seħ. Ħafna minnhom fil-Greċja b'mod partikolari. Imma inħeġġitkom illi toqgħodu ftit attenti. Jekk aħna rridu Ewropa li tkun iktar reżiljenti fil-futur, rridu nifokaw l-isforzi ekonomiċi u politiċi tagħna u illi f'dan l-isforzi nieħdu maħna ċittadini sabiex jibqaw jemnu fl-Europa, jkollhom fiduċa fl-Europa. Mux joqodu lura u iħarsu b'suspett lejn l-Europa ma domx jemnu fl-Europa. Aħna issa darba li mis il niltaqgħu fi Bratislava, il-kollegi tagħna mis-Slovakkja biħsibom jorganizzaw il-konferenza f'Ottubru li ġej. Jiena nixtieq nawguralkom il-vjaġġ tajjeb <coughs> lura lejn pajjiżkom. U eh, nittama illi se tieħdu eh, elementi u spunti